il-votazzjoni se tkun għada fi 11 u nofs. Onorevoli deputati, seduta li jmiss se tkun għada 12 ta' ġunju 2013 mit-8 u nofs ta' filgħodu sa satajn ta' wara nofsinhar. Il-proċess verbali se jkun